Mela, sessjoni tkun għada e, tlieta erba ta' frar tal-2014 mid disa e, sal-11 u l-agenda ġiet publikata u disponibli fuq il-website tal-Parlament Europo. u nista' għal sand nala s-sessjoni. Grazzi.